Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa dibattitu fuq il-mistoqsija orali lil kummissjoni rigward il-ftehim ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Korea t'isfel. L-ewwel qed ser nisimgħu mill-persuni li faslu din il-mistoqsija u l-ewwel persuna hija s-Sur Daniel Kasperi. Grazzi tassew, Sinjura President, Kummissarju. Il-ftehim mal-Korea ta' isfel ġi negozjat konklużjoni ta' suċċess, dokumenti ġew firmati u kollox tajjeb hemmhekk. Però xi drabi jkollna l-impressjoni jekk aħna nħarsu lejn id-dettalji mill-qrib li xi drabi il-ħeffa ma tkunx l-aħjar ħaġa li isseħ li l-affarijiet jitħaffu. Però aħna nittamaw li jkollna suċċess wieħed f'dan il-mandat tiegħek sur kummissarju. Jider ċar li hemm ħafna vantaġġi ta' potenzjal fil-industrija tal-Unjoni Ewropea f'dawn in-negozjati, per eżempju, fil-tamir, industrija kimika, servizzi, eċetera, eċetera. Hawnhekk nistgħu nibbenefikaw ħafna, speċjalment l-industrija tal-karozza. Aħna kif qed naraw fl-Ewropa għandna ħafna diffikultajiet bil-industrija tal-karozzi u aħna wkoll rajna id-definizzjoni tal- partijiet tal-karozzi u l-fornizzjoni tagħhom u anke l-livell insibu fil-Korea tisfel forsi Nistaw nużaw xur li ġejjin biex inħarsu, konna salvagwardji ta' regolament, jew biex inħarsu dawn il-punti ta' problematiċi, mux biex inqajmuhom biss imma biex insolvuhom. Jien naħseb ukoll il-Parlament jista' jaqbel għal dan il-fejm jekk il-kwistjoni tal-industrija tal-karozzi titqajjem u tiġi trattata u indirizzata b'mod siwi u tidħol fil mekanizmi ta' protezzjoni li issa fil-fatt hija possibbli nistgħu nikkonsultaw dawn il-mekkanizmi fuq l-internet ma nafx ma kellix ċans naqrom kollha, però il-grupp tiegħi bla dubju jixtiequ jaħdmu bħala msieħba li jistgħu jserħu li tista' serraħ fuqhom fl-interess tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-industrija tal-karozzi fil-kuntest ta' dan il-ftejm li sar. Grazzi, issa sur susta. Nistaw nejdu li daħlu fi xena internazzjonali għaturi ġodda. Fil-fat dan jistaw jikkonsiderti bħala pajjiżi ta' żvilupp għalhekk iridu nbidlu l-approċċ anke kulturali lejn il-kummerċ ħieles fejn aħna qed nissaħħu l-Unjoni Ewropea u l-kompetituri tagħha. Dan ir-rapport illum qed jgħaddi kelma maġika li ma daħlix fil-vokabularju tal-Kummissjoni Ewropea. Dawn il-kliem huma reċiproċità, interess Ewropew, ġlida kontra tariffi u kontra dumping. F'dan il-qafas għanna naraw il-ftejm li għanna ta' kummerċi rasma l-Korea tisfel li għajjem ċertu dubi minnaħa tal-Kommissjoni, kompetizzjoni u ta' suq intern. Irridu naraw xinu mal-vantagġi ta' dan il-ftejm bilaterali meta 50% ta' l-iskambju ta' l-Unjoni Ewropea u l-Korea tisfel għandu xjaqsam ma' karozzi fejem zbilanċ għall-importazzjoni li għall-esportazzjoni minnaħa tal-South Korea għallina. irridu kol naraw kif il-gvernijiet Ewropa edin qegħdin ikollhom diffikultajiet biex anka idaħlu flus minn qasam tal-karozzi. Anke qed naraw diffikultajiet fil-qasam elettroniku kif ukoll tat-tessuti. Aħna mhux qed nifmu sur kummissarju li nirrepetu il-kummissarju ta' qabel, kummissarju Ashton li hemm vantaġġi għall-industrija kimika jew inkella tal-medicina jew inkella agroalimentari li huma benefiċċji minima meta nqisu l-konsegwenzi tal-oqsma elettroniċi u dawk tal-karozzi din l ewropa llum b'din il-kriżi għada tażel l-għażla finanzjarja għall-iżvilupp tagħha stess aħna il-kol sellimna u xtennejna bħedġa l-Europa bis-saħħa ta' Tratat ta' Lisbona, però din l-Europa ma tistax, ma terfax l-interess Ewropea fid-din Ewropew fid-dinja, l-Istati Uniti qegħdin joħorġu dokumenti folot anka biex jiddefendu l erba tagħhom. Il-ftejjim għal-Korea tisfel ser jagħmel leġittimu il- it-triangolazzjonijiet li jeżistu maċ-Ċina dan u l xenu x-xena li qed jimxu fiha l-industriji tagħna u f'dawn ukoll qegħdin naraw ħafna ħaddiema, familji li qegħdin jaraw jeb il-futur tagħhom mhux għax qed jieħolqu servizzi ta' kwalità baxxa imma għaliex mhux qed m'għandhomx benefiċċji jew mhux qed jagħmlu profitt. Għalhekk aħna noqogħdu fuq il-Kummissarju fuq il-sensibilità tiegħek biex ma jitteħdux deċizjonijiet maġla jew applikazzjonijiet temporani mill-qasam kummerċjali jew tal-tejm kummerċjali fir ratifika ta' dan il-tejmin għalek mhux aċċettabbli met qabel jiġi definit il-proċedura leġislattiva ordinarja, il-regolament fuq il-klawzula ta' salvagwardja bilaterali li qed titqis preliminari qabel l-evalwazzjoni u jinqata' l-mikrofoni tal kemm Next, das Wort Michael Teurer, 2 Minuten. Is-sur trajar għal żewġ minuti. Grazzi, Sinjura President, Kummissarju, eżis kollegi. Fl-Lisbona, f'Trattat ta' Lisbona aħna tniftu kapitlu ġdid fil-kooperazzjoni bejn dawn it tlet istituzzjonijiet u anki koordinazzjoni bejn il-Parlament iġi għal e direttament miċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea u dan ifisser li aħna nistgħu niddemokratizzaw deċiżjoni li aħna nagħmlu fil-politika tal-kummerċ aħna ma isux iċ-ċittadini biss bħala ħaddiema jew bħala konsumaturi fl-istati membri u aħna nħossu li l-kummerċ ħiles hija l-prosperità tal-Ewropa għalhekk aħna rridu nkunu stretti biex nopponu l-protezzjonizmu. Dan il ma mal-Korea tisfel jista' jkun ta' kontribut għal kummerċ dinji u għalhekk anke għall-impik u għal tkabbir, per fin-natura tal-affarijiet li Id-dispożizzjoni ta' trattat f'ċertu setturi iħossu aktar konċernati minn oħrajn huwa x-xogħol ta' dan il-Parlament li jagħmel joħloq bilanċ fil- dawn bej daw is-setturi, però jrid ikollna l-aħjar u l-aktar informazzjoni adegwata biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu l-evalwazzjoni tagħna u l-Kummissjoni tittamel tagħtina din l-informazzjoni. Il-Kumitat fil-komitatu fil-plenari aħna nħossu li għadna marċevejnix dik l-informazzjoni, informazzjoni bizzef, u għalek aħna ressaqna dan il-mistoqsija, skont l-informazzjoni li aħna għanna u d-dimna, il-ftejim ser joħloq opportunitajiet tal-industrija Ewropej, mo partikolari fl-agrikoltura, fil-kimika, fit-tamir, tal-agrikoltura u anki l-setturi oħra, pra ħajkun hemm ukoll ħajkun hemm kwistjonijiet negattivi f'dak li għandu x'jaqsam ma' tessuti mal l-industrija elettronika. Speċjalment meta nitkellmu fuq pajjiżi żviluppati li drawbacks ta' duty free u ma' mek. Jiġifieri ser ikun hemm mhux ħajkun hemm nefqa bilanċjata bejn l-Unjoni Ewropea u l-Korea Tisfel, il-Kommissjoni wkoll inkludew eh, klawżili ta' protezzjonizmu li jistgħu jkunu invokati f'ċertu okkażjonijiet u bla dubju neħtiġuhom dawn hawnhekk bħabba negozji u dawn ma xi ħaġa li tista' għandha tintuża, aħna ma rridux klawżola ta' protezzjonizmu li m'għandix effett għaliex il-ftajim jinkludi jew inkella kien jinkludi regoli asimetriċi u dawn ser ikunu preċedent għal ċertu kontratti simili. Per eżempju pal pajizi tal-Azja u l-Indja. Għalek aħna neħtieġu li kolna li nieħdu din il-kwistjoni ferm, ferm serja. Din u kol dan il-fejim għandu jitressa u dim il-parlament u anki dispozizjoni ta' implementazzjoni. Sabiex dan ma jkunx applikat mod temporani minar l-appoġġ tal-Parlament. Dan huwa ferm importanti għal-kem ser tiddewem l-implementazzjoni għalek nix nsaqsi il-Kommissjoni jekk aħna nistawx natu aktar regola lil servizz estern li ser jimbena f'dan il-qasam. Grazzi tassew, issa sur sterdi għal żewġ minuti. Grazzi tassew, sur president, waqt il-krizi finanzjarja permezz l-ftuħ ta' swiq u tneħħija tal-ostakli nistaw aħna nibnew mill-ġdid l-industrija noħol u x-xogħol u anki nsaħħu l-iżvilupp. U grazzi kummissarju għal perspettivi tiegħek fuq id-dibattitu ta' qabel. L-esportaturi tal-Unjoni Ewropea u l-konsumaturi, l-elettroċi, elettroniki, kemiċi, eh, dawn maħut mis-setturi ser jibbenefikaw ħafna fuq it-tneħħija tal-non-tariff barriers, is-simplifikazzjoni ta' ċertifikazzjoni, trasparenza u il-predictabilità tal-prezz, dan kollu ser ikun ta' beneficja l konsumaturi il konsumaturi tal-Korea jixtu wkoll jkollhom aċċess għal prodotti agrikoli tal-Unjoni Ewropea, l-laħam, il-ġobon, dawn huma kollha protetti minn indikaturi ġeografiċi. Ma dan kollu jkun zbaljat li naċċettaw li dan il ftejim ħieles u ħafna nies qed jitkellmu fuq dan il-ftehim qed jagħtuh biss jitkellmu fuq mal ewwel daqqa tajn. Għandna bżonn aktar kjarifika mna tal-Kummissjoni. L-inklużjoni ta' ċertu klawżoli ta' duty free eh, Jiexa t-ġdida għalina, kull trib ta' għaftajim eh, ta' kummerċi li għandu jkollu ċertu reċoproċità jew inkella benefiċċju reċiproku, pero il-pis fuq il-manifatturat tal-karozzi fuq Ewropej għadha ta' tħassib qawwi fuqna. Il-Korea għadha liberalizza il-reġim tal-importazzjoni, livell ta' dazi li il-Korea tista' tagħti lura taħt il-duty drawback qegħdin jitnaqsu ħafna. In-negozjaturi ma konvinti li il relevanza Ewropea ta' duty drawback ser titnaqqas bizmin. X'evidenza għandha l-Kummissjoni biex tappoġġa dan l-argument? Jekk il-Kummissjoni ssib ruħa qed iddur lura fuq ċertu mekkanizmi ta' salvagwardja ser terġa tara mill-ġdid in-negozjati sabiex testendi il-perjodu ta' trasferiment. Kummissar, jiena nħares bħeġġa li naħdem miegħek fil-ftejim li ser ikonna il-qudiem. Grazzi. Nun għedik. Grazzi tassaw. Issa il-kummissarju Sur de Gucht. Grazzi, Signor President. Jina nishtiq nirringrazzja għal membri onorevoli għal mistoqsijiet kollha jikkonfermaw l-interess tal-Parlament Ewropew fil-ftejim ta' kummerċi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Korea Tisfel. Minħabba l-fat li dan ser ikun l-ewwel ftehim kbir bejn fejn il-Parlament irid jagħti l-kunsens tiegħu taħt it-Trattat ta' Lisbona jiena nilqa' bisħieħ din l-opportunità li jien wieġeb għal ħafna aspetti ta' dan il-ftejm eh, li tqajmu f'dawn mistoqsijiet orali jina forsi mux ħankun nistanati tweġiba preċiża lil kulħadd, però lest li nindirizzhom fi mistoqsijiet fi supplementari. Il-ftehim tal-Korea tisfal mhux l-ewwel FTA li ġi negozjat mill-Unjoni Ewropea mal-Asja, però huwa l-aktar ftejim komprensiv li għadġi negozjat mal-Unjoni Ewropea. Aktar minn sentejn wara ta' negozjati l-FTA ġi inizjat fil-15 ottubru sena li għaddiet. F'waqt il-proċess ta' negozjati il-Kummissjoni baqgħet kuntat fil-qrib mal-Parlament dan ir-rigward il-Kummissjoni laqat ir-reżoluzzjoni fuq il-Korea li ġie votat mal-Parlament Diċembru tal-2007 ħafna minn dawn il kwistjonijiet li f'din ir-reżoluzzjoni ġew indirizzati fil-FTA. Il-proċess ħieħ ġi wkoll akkumpanjat minn dialogu kostanti ma' soċjetà ċivili u anki kien hemm evalwazzjoni ta' impatt fuq dan it-tejjim. Il-FTA reċentament qed jiġi tradott u sa tmim ta' Marzu l-Kummissjoni qed bassar li ser tippreżenta deċiżjonijiet sabiex tawtorizza il-firma ta' dan l-FTA biex tikkonkludi l-FTA lan u li nifirmaw l ftejim fi xur ta' fi xar ta' April. Il-Kummissjoni bħalissa edha temm l-analiżi tagħha u il-ftejm ser jaqgħu wkoll taħt il-kompetenza tal-Istati membri ġifri l-FTA ser jeħtieġ ratifika tal-Istati membri kollha qabel ma tkun ma jkun jista' jidħol fis-seħħ. Minħabba l-fat li dan il-proċess jista' jieħu l-ħin ħajkun neċessar il-Kummissjoni li proponi li l-ftehim ikun applikat temporanju minħabba sakemm jidħol fis-seħ l-applikazzjoni ser tiġi deċiża minnaħa tal-Kunsill u proposta minnaħa tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni hija sensittiva għal xewqa tal-Parlament li jkun jista' jagħti l-opinjoni tiegħu fuq l-FTA qabel ma jiġi applikat mod temporanju. Il-Kummissjoni ser tkompli tfittex l-aħjar mezzi flimkien mal-Kunsill u l-Parlament sabiex tara li dan isseħ b'mod li ma jkawżax dewmien żejjed u għat importanza kbira li ħana napplikaw il-ftejn kemm jista' jkun malaj. Skont ir-regolament ta' salvagwardji l-Kummissjoni ti tippreżenta l-proposti ta' ħaltali regolament lil kunsill u li l-Parlament Ewropew fil ġimat li ġejni tamaw li jkun possibbli nadottaw din il-leġiżlazzjoni peffa sabiex nassikuraw l-applikazzjoni tagħha issir kemm jista' jkun malar meta jkun hemm l-applikazzjoni tal-FTA ukoll. Il-benefiċċji ekonomiċi tal-FTA huma fl-aktar favur l-Unjoni Ewropea għax ser tnaqqas l-esportaturi minn prodott minn min ħafna tariffi ta', agri, ta prodotti agrikoli ġifiri ta' 6 biljun dazju u dan ser jisseħ ma tħul fis seħ tal-FTA. Ħajkun hemm ukoll benefiċċji minn dawn it-tfaddil ta' dazzji u ħajkunu aktar għolja. Għaliex l-FTA ser taspandi eh, matul iż-żmien. L-FTA ser kol toffri wkoll eh, servizzi ġifri madwar 19 biljun euro meta qabla ma' 8 biljuni għal Korea tisfel. Sissa ħna ma identifikanix setturi li se jkunu effettwati mod negattiv, pero rigward eh, teddit serju il-Kummissjoni f'dak il-każ mhux ser toqgħod lura milli taqtuża s-salvagwardji li nsibu fil-FTA. Irridu nfakru wkoll li jekk hemm tali neċessità aħna għandna l-possibilità li inħadmu l-miżuri ta' appoġġ u taħt il- il-fond għat aġġustament globali. Rigward l-IPRs, aħna għanna miżuri Pizzjużi li nsibuhom fir-regoli ta' WTO barra minn hekk il-Kummissjoni kienet attenta li tassikura li l-elementi fl-FTA ma jikontradittux l-Lucky Committer tal-Unjoni Ewropea fl-implikazzjoni tal-protokoll l-FTA ser jaħdem f'dialogu ta' politika u jkun hemm ukoll skambju ta' attivitajiet fuq kollox hija dimostrazzjoni tal-impenn tal-Unjoni Ewropea biex tippromuovi il-Konvenzjoni tal-UNESCO tal-2005 fuq il-promozzjoni ta' diversità ta' skressjonijiet kulturali, fuq ir-regoli tal-oriġini negozjati ma' l-Korea tisfel waslet tal tibdil li huma konsistenti mal-proċess li għaddej fir riformi ta' tali regoli. Dawn it-tibdiliet sejrin fid-direzzjoni ta' semplifikazzjoni u għalhekk qed jimplementaw talba minnaħa tal-Parlament Ewropew fl-istess waqt hemm regoli stretti li jinżammu għal kull settur sensittiv. Il-Kommissjoni ta' ta' taktar attenzjoni biex toħloq aċċess l suq għal frott u l-ħaxix sabiex tħeġġeġ il-Korea biex tiftaħ is-swieq tagħha, l-Unjoni Ewropea u l-prezzijiet ta' dħul tagħhom ġew eliminati għall aktar tliet prodotti sensittivi, ġifri l-arrinċ, il-tomat, il-tadam u prodotti għor korean. Sabiex niproteġu l-industrija tana kontra il- l-esportazzjoni li tista tola għanna salvagwardji li nistaw inħadmu jekk dan isseħ dawn is-salvagwardji jistgħu jiġu użati fi dħul fis-seħ tal-FTA. Il-Kummissjoni ser tħares is-suq Ewropew u l-importazzjoni tal-Korea tisfel sabiex tara jekk kollix bżonn tuża dawn il-klawżli ta' salvagwardja u tieħu l-impenn biex tara li jekk il-kundizzjoni sintlaħqux. L-istess japplika għad duty drawback li tista' tiġi użata jekk ikun hemm statistika disponibbli fuq l-importazzjoni tal-kummerċ u l-esportazzjoni mill-Korea t'isfel jiena konxju ta' ċertu tħassib li ġej espress mill-industrija tal-karozzi dwar duty drawback provisions ta' dan l-FTA, pero qed nenfasizza li duty drawback qed tiġi użata mill-Koreani kif ukoll mill-esportaturi tal-Unjoni Ewropea. Da u da qed il-fatt li qiegħda hemm fil- għalkemm qiegħda fl-FTA di mhux qed toħloq benefiċċji ġodda, però l-impatti ta' duty drawbacks huma żgħar. Wieħed minn tminja mill-konċessjonijiet tad dazi Jider li kull fil-medja il- il- il-kummerċ qed jagħmlu l-Koreani huwa ta' 10-15%. Ma nistgħux nesludu li l-implementazzjoni tal- fta tista' twassal għal veduti differenti u interpretazzjoni bejn l-imsieħba u għal sabiex naraw din is-sitwazzjoni l-FTA fija mekkanizmu ta', ta settlement ta' disgwit u aħna ser nħarsu dan mill-qrib u għalhekk aħna ma mhux ħanqodu lura milli nutilizzaw dan il-mekkaniżmi ta' dispute settlement. Iridu wkoll nagħmlu protezzjoni ta' nieħdu ħsieb l-ambjent u anke hemm kwistjonijiet ta' ħarsien għall ambjent u livelli soċjali. Dana mhux paragonabli ma' ftejmiħor. ieħor. L-FTA fih għafas qawwi għal implementazzjoni fis soċjetà ċivili, kummerċ u trade unions. Fl-aħħar nixtieq ninformakom li l-Korea u l-Unjoni Ewropea kienu qed jiddiskutu aġġustamenti possibbli ta' dan, dan din il-kalendarju ta' tneħħija ta' tariffi. U dan se jgħid li prodotti klassifikati fi tliet snin u ħames snin se jkollhom erba' u sitt tnaqqis ta' tariffa ġifiri se jitħlu fis-seħ qabel. U dan eh, se jwassal għal eh, se jkun ta' beneficju meta wieħed is sensitività ta' ċerti segmenti l-Korea qablet għamma dawn il-tibdiliet u u u għalu li sensitivita hija anki fuq in-naħa tagħhom. Grazzi, komissarju que intervienen en nombre de los grupos y en primer lugar por dos. Esa fisem il-gruppi, eh, zewċ minuti fisem il-PPE għanna sur Belet. Grazzi ħafna, President, Komissario. L-ewwel net mm, nawguralek suċċess fil-mandat tiegħek għaddejjin minn żminijiet koroħ, però inti imdorri. Issa fuq dan il-ftehim ma' Korea tisferem ħafna affarijiet pozittivi għal Ewropa, pero għal industrija tal-vetturi mhuwiex fortunat kif għal Kaspari jenħarsu lejn il-ċifri figu għal kull karozza li nesportaw 15 jerġgħu lura mill-Korea law għal daqstant għanna proporzjon ta' wieħed għal 15 u dan imħabba il-barriri non tarifari għal kummerċ mal-Korea t tisfel il-General Motors edin jikonsidraw li ma jiproduċux SUVs iktar għawnek fantwer, per eżempju, għedin jħasbu li jamluħ fil-Korea t isfer U bl-FTA dan huwa il-kawza propju ta' ħaġa bħal di. U ma nistawx ninjoraw dan il fat Għal dastant, hemm bżonn nejnu l-industrija tal-vetturi u jina nishtiq nagħmel referenza għal klawzula ta' salvagwardja, irridu naraw kif se taħdem, hemm riċerka fuq l-impatt ta' dan il-ftejm fuq il-industrija, ċifri u ma ta' tħassib. U il-gvern tal-Istati Uniti u koll qed jinnegozja mal-Koreani ta' tisfel u jixtieq wassal għal FTA simili. Ma rridux ninsew eh, sur komissarju din hija l-ikbar industrija tal-Ewropa. Hemm ħafna impigi fil-industrija tal-vetturi, ma nistgħux nippermettu li jintilfu iktar impigi. U għal din ir-raġuni biss diġà nistgħu naħsbu li nistgħu nitolbu iktar garanziji ulterjuri. Grazzi sur Belet. Issa fisem il-SD għal 3 minuti sur David Martin. Grazie President. Komissarju, jina naħseb illi dan l-FTI u importanti għat tliet raġunijiet. L-ewwel nat kif għat int hija eh, eh, ħadd ma jista' jitlef minna eh, dan it-trat dan il-ftejm tajjeb għall-impigi u se jżid 19 biljun għal fuq il-kummerċ mal-Korea. It-tieni punt, meta nqisu l-kriżi globali finanzjarja, E, u eżempju tajjeb, jekk żewġ ekonomiji kbar bħal l-Unjoni Ewropea u l-Korea jistaw jablu fuq FTI, waslu għal e, eżempju għal imsieħba oħrajn, il-Ġappun per eżempju, e, u aktar interessat li jkun hemm FTAs mal-Unjoni Ewropea mill-li kienu sentejn ilu. Minnaħa l-oħra, il-Koreani tjaraw li anki l-Istati Uniti edin jerġgħu jippruvaw jagħmlu ftejn magħhom. Tilet raġuni E iktar kollokjali hija l-iktar importanti għal parlament. Ħafna mit-talbiet li saru fil rapporti għaj ġew soddisfatti mill-Kummissjoni Ewropea. E, eżempi, l-ewwel net għadna fir rapporti għaj li għandna bżonn iktar aċċess għal suq tal-agrikoltura tal-agrikoltura Korea. Dina ħatinżel issa fil-35% fil-seba snin ta' dan il-ftehim. Aħna xtaqna anki l-indikaturi ġeografiċi kunu protetti xampanja, il-ġobon, il, eccetera, se jkunu protetti minn dan il-ftehim. Eh, ah, Il-whisky skoċis eh, 170 miljun lira ta' ta', ta esportazzjoni. Aħna ta' nitolbu illi il-barrir il-non-tariff barriers jiġu eh, jiġu modifikati. Aħna ridna namlu anki kummerċ aħjar fil eh, merkanzi ambientali u uh, fil-fat se jkun hemm issa duty free għassu eh, kem maħna kemm aħna għas-suq tagħhom kif huma għas eh, eh, Aħna tlabna l-Parlament biex jtejjeb l-standards U l-Korea bħalissa għada titlob li tirrispetta il-konvenzjoni tal-ILO. U għal-stant il-msiħba ċivili fil-Korea Eh, se jkun hemm titjib fil-standards tax-xogħol. Dawn huma kollha eh, huma affarijiet li qed jinkisbu. Eh, Il-ftejmu perfett naturalment le E, eh, eh, fil-negozjati eh, u għet jirit jiġbet u jitlef l-istess ħin. U iftejm tajjeb għalina Iva u tajjeb anki għal Korea bla dubju jekk u tajjeb għal ekonomija bla dubju allora għanna nifirmaw. Grazzi. Issa fissem il-grupp liberali Sur Rinaldi, grazie Presidente, colleghi, commissario. Dan huwa suġġett klassiku li fuq l eh, ta' Ewropea għandha qed jibbażaw reputazzjoni tagħhom mal-industrija, mal-ħaddiema, mal-konsumaturi. Issa FTA hija dejjem aħbar tajba. Eh, hija fond pedament tal-istabilità, l-prosperità tal-dinja kollha, speċjalment meta tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea l-ikbar suċċess ta' politika kommerċali bilaterali wara ħafna snin ta' diżappunt. Forsi propju mħabba din ir-raġuni eh, kien hemm xi eh, ħeffa biex nifirmaw il-ftehim u kien hemm tentazzjoni minn naħat ta' kommissjoni biex itemmu negozjati għal kull kosta. Għalina eh, il-duty drawback anke jekk huwa leġittimu u hekk diġà huwa applikat bħala sussidju għall-esportazzjoni. Il-regolament tar-regola ta' paslura fit trasparenza dawn iż-żewġ strumenti se joħol u preċedenti għall imsieħba oħana futuri. Aħna nafu li l-Kummissjoni għamlet negozjati rigorużi e, il-kellim jikkellim qed jikota proverbju koreani li għajti li anki liktar bravi għamlu l-izbalji. Eh, l-interessi tal-produtturi, tal-ħaddima u tal-konsumaturi huma importanti u bla dubju kien hemm xi żball fin-negozjati mal-partijiet soċjali. Il-negozjat ġi kritikat għax ma kienx fih trasparenza. Kull ċittadin eh, jistenna minn għandna u mill-Kummissjoni li jkun hemm sensibilità politika. L-industrija tal-Ewropa mhix sejra tajjeb u mhix eh, għal xejn illi aħna natu sussidi fuq ċerti setturi u e, e, e, li jena ma naqbilx maħħom u barra minnek b'dan il-FTA aħna qed nirriskjaw illi nibdew sussidi għall-esportazzjoni tal-Korea. Aħna nafu li dawn il-ftejim huma komplikati hemm benefiċċji li aħna napprezzaw. Tmim ta' drittijiet tal-dwana tal-Korea, dritti għal servizzi Ewropej, protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografiċi, tipiċi u għal din raġuni jena ma naqbilx ma dak li qed jiġri mal-Istati Uniti fejn il-ftehim mal-Korea ilhom jistennew snin u hemm min qed jipprova jiftaħ anki l-kapitlu tal-vetturi. Il-problema tal-Kommissjoni huwa dan. It-test tal-ftehim għandu jkun parti minn pakket globali li fih tlet atti. Eh, il-kummerċ ħieles, il-ratifikazzjoni fuq duty drawback u il-klawzola ta' salvaguardja. U eh, jina nżid ukoll disponibilità għall-aċċess tal-fond ta' aġġustament globali għal dawk l-oqsma li jistgħu jiġu affettwati. Aħna nixtiequ li nikkonsidraw kollox flimkien, kommissarju u fil-kodeċiżjoni li bdiet issa bl-Lisbona irridu neskludu li kunem ftejim provizorju. Illi umbat jekk inti eh, eh, aħjar illi naħdmu flimkien u jkonna il-kooperazzjoni flimkien. Issa għal tliet minuti naddu għassur ġado. Vous l'avez dit, Grazie, President. Dan il-ftejmu innovativ. Iva, ma mux neċessarjament kif qed najdu aħna. Forsi dini għall ewwel darba illi fil-fatt qed naraw fir-riżultat tal-ftejm illi hemm minn eh, titlef bla dubju, però aħna naċċetta waħda fil-qasam, fil-qafas ta' negozjat kom kommerċali ġenerali. Mux imħabba Lisbona, mux imħabba politika industrijali, aħna rajna li muma eh, min qed jitlef u innovattiv u koll għaliex dejjem meta jkun hemm eh, FTA hemm il- oqsma tal-agrikoltura li jreżistu dawn huma setturi kbar industrijali li jilmentaw dawn id-deċiżjoni li ttieħdu fl-Ewropa u innovattiv ukoll għax inti qed tgħidilna il-1.6 biljuni ta' tnaqqis ta' dwana fuq is-suq ta' dwana. Imma din iċ-ċifra tfisser xi ħaġa. Jiena ġejt eh, elett mill-Bretanja tal-Franza. Eh, jekk eh, inti tiġi fil-reġun tagħna, aħna għandna problemi. Il-tniġġis kollu ġej mill-fatt illi hemm il-majali u f'dan il-ftejim se tizdit din l-industrija u din l-intensifikazzjoni tal-majali se title, se tellef, se tellef impigi, se tellef turizmu, aħna għal daqstant se nitilfu, forsi mm, globalment se, se, se, nigwadanjaw, ma bħala reġun aħna se nitilfu. U dan huwa innovattiv ukoll għax għall-ewwel darba se nitolbu deroga ambientali u eh, għet jajdunna dejjem illi l-Europa hija fuq qoddim fil-ġlida kontra l-tibdil eh, klimatiku, ma realtà hija illi aħna qed namlu negozjat tal ftehim mal-Korea tisfel fuq l-emissjoni ta' CO2 min-naħa tal-vetturi. Meta wieħed is illi l-lobbies fl-Europa huma qawwin ħafna, eh, għalissa allura irridu infittxu derogi f'pajjiż barrani. E, u dan qed naraw illi dan e, aħna se jkollna mbatuħ meta inħarsu lejn l istrateġiji u e, l-deċiżjonijiet ekonomiċi, inti tkellimt fuq l-istrateġija ta' lisbona jiena ma nistax naraf dan il-ftejim dana jista' jiġi favorit. Inti mbagħad ħaf titkellem b'mod bilanċat, pero meta nitkellmu fuq it-taxxi, per eżempju fuq il-carbon tax fuq il-frontieri, qabel kellna it-taxxa Tobin e, Komissarju, qabel e, tmim tal-mandat, il-Komissjoni se jkollha tesprimi ruħa b'deċiżjoni fuq it-taxxa Tobin għax hija fondamentali għal su finanzjarju. Grazzi. Fissem issa li sijar is-Sur Nicholson. Grazzi tassew l ewwel net nixtieq nħon opportunità biex nilqa' l-Komissarju fil-kariga l-ġdida tiegħu, nixtieqlu kull suċċess fil-mandat tiegħu. Nixtieq nieħu l-opportunità biex ngħid illi tajjeb qed ikon dan id-dibattitu lum għaliex tajjeb illi ngħidulhom l-affarijiet kif innuma negozjati ilhom jiġu tawlin u jġebdin u nittama li komissarju stajjen biex nistaw ntemmuhom issa kien hemm benefiċċji kbar kemm għall-Ewropa kif ukoll il-Korea fuq il-firmar tal dan il-ftajim. Jista' naf issa li hemm tħassib u jiena smajda tħassib u smajnijhom illum ġifieri rigward. L-industrija tal-karozzi ma tafu naħseb illi jekk ħan naħsarħu fuq l-industrija tal-karozzi u ħan niddefenduha aħna qegħdin nażlu na l-qasam l-zbalijat biex namlu dawn. General Motors gur mux il kifan kif salvu l-problemi ta' kullħat. Jina naqsam ma xuħut minn dan it-ħassib un ma naqsam illi fimam. Imma naħseb l-opportunitajiet li għanna huwa ikbar mill-li da tħassib. ħassib u jekk ħan għodu l-ura ma ħan iksbu xejn aslu kien. u għalek nħarsu lejn opportunitajiet naħtfuhom u ma ħarsux lejn il-ħażin biss. Ma nistgħux ninsew illi dan il-ftejjim ukoll għandu kontenut politiku għax fil-tramontana ta' South Korea għamadu aggressiv ħafna u rridu nibatu l messaċ ukoll għal fuq min qegħdin nappoġġaw, rridu namlu kull ma nistaw biex inneħu xkir f'dak ir-reġjun u aħna rridu nuru la poċtana li l-progress jina kelli l-opportunità mrem. U naf li persuni b'dik l-zona jishtiqu jimxu l-qoddim, kunu progressivi. U dan huwa appoċċar bej għal-persuni bejn n-nis ta' l-ofsenar tramontana meta tmur l-zona ta' kasson din toħroġ moċċar. Nixti nistaqsu kommissjoni kif san se t-kommentaw fuq il-dispute mechanism u kif dan ser jaħdem fil-prattika. ċifiri, kemm nistaw nużawa mal-ard fil-kas ta' ta' fixkil ta' suq serju. Grazzi ħafna. Issa, fisem il-gui u l li sur Ferrera. Grazzi. President, Komissarju, ħafna drabi aħna tkellimna dwar kemm kien diżastruż liberalizzazzjoni tal-kummerġ dinja għal ħafna pajjiżi fl-Ewropa mod partikolari f'xi stati membri u xi reġjuni naħna tkellimna dwar il-produzzjoni tarf tax-xogħol. Dan sar jeffettwa wkoll il-possibilità inferxu l-ġid minħabba dan l-sbilanċi kroniċi u gbar li qegħdin isiru fil-qasam tal-kummerċ li qegħdin eh, mikaxkru saqajhom. Aħna tkellimna dwar fuq it-taxxit, fuq id-drittijiet tal-ħaddiema, social dumping, il rit ta' l-SMEs u produtturi żgħar dan huma il-riżultati ta' globalizzazzjoni tal-kummerċ internazzjonali u min qed jiddefendihom ma jistgħux jalqu għajnejhom. Għalija di il-Eurofond ħarsu lejn il-reperkussjonijiet potenzjali u għallu li għet nitkellmu dwar 25 sa 27 telf ta' xol u jistaw kol dan jitlasa 50 fil-mija Eh, ta' f'xi setturi eh, f'dak li xaqsam is-settur tal-karozzi u partit tal-karozzi dan ukoll kif edna ħajbatu u m'hemmx tweġibiet siwi minn ħadd tal-Kommissjoni. Ħenerdu nistaqsihom x'ser nagħmlu biex imħarġu dawn il-miżuri. Daw sempliċiment ħantaffu l-erda ta' ta' xogħlijiet jew ħamor lil minn hekk. X'istgħu nagħmlu f'termini ta' miżuri aggressivi illi adottaw min-naħa tal-Korea. Nistgħu nagħmlu dwar dilokalizzazzjoni tal-kumpaniji. x'istgħu nagħmlu dak li jaqsam il-budget tal-2010 biex ngħinu il-settur ta' zraben u ta' tassuti u e, f'xi parti tal-Ewropa x'ser jiġri dwar dana kollu. Huwa kruċjali illi aħna ikonna relazzjonijiet bbalanċjati ekonomiċi u nejnu persuni foqra fl-Ewropa u mhux ċertu interessi. E, u aħna għandna dritt illi nipproduċu b'mod sostenibbli u mhux b'xi razzjonalizzazzjoni ekonomika. Aħarsu ġidu lejn il-aspetti soċjali u ambientali, mhux ekonomiċi biss. Grazzi. L-aħħar kellima fissem il-gruppi is-Sinjura Rosbach li għandha żewġ minuti fissem li FD. Grazzi. Naħseb illi din il-ftajim tal-kummerċ ħieles mal-Korea eh, hija xi ħaġa tajba. U tajab li konna dan it-tip ta' ftemit mal-Azja tisfel. Uh, ħabba protezzjonizmu kien hemm nuqqas ah, kien hemm ħafna protezzjonizmu. U issa Korea tisfel xi 20 ta' snilu kienet soċjetà differenti ħafna milli għallum issa industriali tkabbir urban li 81% tal-persuni ġifieri jiexu jgħixu f'bliet. Hija wħed mill-ikbar ekonomiji fid-dinja u l-raba sieħba kummerċjali mal-Unjoni Ewropea dawn huma alleat importanti f'dan il-sib ta' qasam il-pronjazija li id-daħaj kollom pozizjoni ħafna iktar dominanti eh, ċertu setturi minn għaxar snin oħra. Il-Korea tisfel trid tikkompeti ma' ċina li huwa ġigant fil flamini tal-ekonomija u kompetitur. Issa f'termini ta' kompetizzjoni, iċ-Ċina għandhom riżorsi kbar li f'dak nixqasam ma' eh, xogħol birħis. U għalhekk dawn huma l-ikbar kompetitur, Ċina l-ikbar kompetitur jekk nitfaw domandi ta' kwalità fuq il-pajjiż ta' South Korea nistgħu iktaw ikunu pożizzjoni li batu esperti fl-Amerika u l-Ewropa u jkunu aħjar fi kwalità mill-Ċiniżi u danu fl-interess tagħna. Dan il-FTA palma smajna ħajn naqas eh, l-tariffi b-1.6 fil-mija fl-Europa u din xaġa tajba ma ħerġu naraw jekk il-suq tagħhom ġiet liberalizzata biżejjed u jekk dan jista' inħarsu dan ir-roadmap għal FTA. Jekk Korea tisfel qed jagħtu ħafna importanza lejn ċertu ferat bħal mediċina u elettroniċi. Grassi, Sin Rosberg, mela, issa naddu għal kellima individuali, issa issur Peter Stashni, zewġ minuti. Grazzi. Dawn l-aħħar xhur l-Unjoni Ewropea għaddit minn ħafna tranzizjonijiet. Aħna kena tlet kommissarju fuq il-kummerċ internazzjonali, żewġ presidenti tal-Konsil u il-Trattat eh, tal-Lisbona. U dak iż-żmien jiena kont eh, kellimt dwar ma' uffiċjali kbar dwar tiġa li nirraffinaw l-FTA mal-Korea tisfel biex inkonna industri eh, speċjalment pal dawk tal-karozzi li kunu b'saħħithom Eh, ħafna problemi dak li li DB, salvaguardi u barriri u xkil mbunar tarifi. Dwar il-mistoqsija tijaj, il-DB jeħtieġu li nħarsu li iktar bil-reqqa. Anki Stati Uniti eh, njaraw u warbu il-negozjati tagħhom minħabba problemi li kellhom fl-industrija tal-karozzi. Dan huwa l-ewwel eh, FTI kbir sew rridu nagħmluh tajja, għax huwa mudell eh, u xi tkun jaqbel għal żewġ pajjiżi, żewġ naħat. Eh, jiena toħodniġ ħażin, jiena naqbel ħafna mal-FTA u naqbel ħafna maħħa naf li għandha impatti pożittiv fuq il-GDP u l-pik, imma rridu nifmu illi meta vantaġġ kompetittiv qed tixqleb lejna ħa waħda ħajkun hemm ukoll żvantaġġi eh, u li jista' wasal riżultati negattivi u xi tal-Ewropa jeħtieġu aħjar Forsi rridu nduru lejn l msiba tagħna transatlantiku u nitolbu minnu ċertu aġġustamenti li jistaw parzjalment jgħin dawn l-industriji ġiganteski biex dejjem ovvjament ħajkun hemm xi elementi mhux soddisfanti, imma mod ġenerali eh, dan l-FTA jrid ikun eh, ħajamel tajjeb eh, ħajkollu riżultati pożittivi fuq xi naħat. Jien qed nagħmel dak kollu biex il kostituenti tiegħu xi tadini Ewropej ħajkollhom ftejjim eh, eh, ċaru ġust. Grazzi tassew. Is-sur Arif tlet minuti jekk joġbok. Skużani, waqgħet t mistax nara jgħid il-kellim. F'Settembru aħna tkellimna dwar il- l-FTA ma' Korea, ma' South Korea, u aħna edna kemm għahna mħazbin dwar eh, ċertu elementi fija, speċjalment dak nxaqsam l-industrija tal-karozzi. rajna li kena raġun fl-Opel fjana għalu li l-fabrika taħħom Fentwerp kienet setala u jmarru Korea tisfel. Supposti irridu nemnu ġifiri li da mandux xaqsam mal-FTA? il-ħaddima ma dawk li ħajbatu l-ewwel għal iżbalji ta' finanzi tul dan il-kriżi u l komissjoni għandha tħares bil-reqa lejn il-telf tal-impijik li ħolqu minn negozjati. Aħna nafu illi jemmin qed jitlef u qed issiba diffiċli ħafna biex sibu ieħor tgħid l-omx illi dan il-kummerċ internazzjonali hija l-logħba tar-rebbieħa u tal-lifa u li huma il-fuħa ma jagħmlu xejn dwarha, aħna nistennew li l-Kommissarju biex toħroġ b'xi tweġibiet, pereżempju, nirdu kun nafu jekk id-diġi qed jistima, qed jistima e, anticipa dan it-telf tax-xogħol fl-Ewropa. Naħseb it-terji tagħkom fuq l-esportazzjonijiet Umu ta' dubju, dan il-19 biljon profit minn fejn ġejjin għall-industrija tal-Unjoni Ewropea. Ħarstu lejn l-aspetti negattivi u mbagħad rigward il-mod kif il-miżuri ta' salvagwardja ħajjiġu mwetqa minnaħa tal-Kummissjoni, speċjalment il-drawbacks fuq id-dazzi, il-sirar fuq id-dazzi li għatma inata anki li l-imsieħba l-iktar tagħna tal-kommerċ għal-ġinja miex faċli biex applikaw dan it-tip ta' klawzil ta' salvagwardja nittama li parlament ikun jista' jisprimi il-ħatħassib tiegħu. Il-problema tal-ħolqien tax-xogħol fl-Ewropa mhux ser nirranġawha b'każ każ u skont il-każ u għalhekk aħna għandna bżonn politika industrijali waħdanija li tkun strateġija ġenwina biex ngħidu l-industriji tagħna tul il-kriżi u, kompetizzjoni għolja aħna rridu nikkoordinawa permezz ta' politika tajba biex l-FTAs ma jirdux xogħlijiet u pigi fl-Ewropa. Ħaġa oħra, rigward il-protokoll fuq il-kooperazzjoni kulturali fil-ftehim, ħafna stati membri għagġiċew mod għawja negozjati mal-Korea illi fil-fatt ma ratifikawx il-konvenzjoni ta' UNESCO fuq il-ħarsin u tifrix ta' espressjoni kulturali. Jiena sorpris li int qed tinnegozja fuq dan għaliex morament dan għandu jiġi trattat separatament skont il-kommissarju li għandu l-kariga joħsiba u biex bekk ma tkunx biss xi ħaġa sempliċi ta' l-iktar kummerċ fi prodotti u servizzi. Inti taf kommissarju kif ukoll kif importanti li kulħadd inżammar ġurnat fuq dawn in-negozjati u jkunu eh, eh, eh, jkunu jafu x'qed jiġi f'dak għandu x'qasam eżattament il-mandat. Importanti li ngħidu l-Parlament fuq x'qed jiġri biex ikun nafu xejn jiġi iktar qudiem, jiena nittama li jkun nista' eh, inserraħ fuqek għal kulħadd hawnhekk għandu rwol x'jaqdi hawnhekk u jkollu jridu naħdmu flimkien biex infasslu politika ġenwina ta' kummerċ Ewropew li huwa tajb għal kulħadd. Grazzi, inti vera taġġel jgħid il-President tiġri u taqdef mhux ħażin u għalhekk l-interpreti ma jsibux faċli biex isegwik. Tajja għalik, ovvjament tal-li eh, għamil dan il-diskors. Imma ovvjament l-interpreti eh, sfortunatament ikunu tifaw il-mikrofon u kull ma min jifmek biss ma dak li jitkellmu l-Franċiż biss. Gracias, senjor President. Għal tliet minuti. Grazzi tas-Sur President. Aziz kollegi, il-proposta tal-FTA bejn l-Unjoni Ewropea u l-Korea t-isfel ġiet konsidrata inġusta, zbilanċjata mill-industrija katalana Ewropea tal-karozzi, anki settur tat tessili esprimew tħassib fuq kwestjoni speċifiċi pal sistema ta' duty drawback U anki l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni tal-Unjoni Ewropea kritika dan il-ftehim ta' kummerċ il-Korea tisfel ma ratifikatx il konvenzjonijiet fundamentali tal- l-organizzazzjoni tax xogħol il-Korea tisfel qed tkompli tafas id-drittijiet tal- trade unions, pero ħna konċi li għal dan il-ftejim ta' ħires tal-kummerċ kien hemm diviżjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u anki fost il-servizzi tal-Kummissjoni mo partikolari bejn id-DG Taxud u d-DG Trade fuq il-sistema ta' duty drawback. Għal DG Taxud il-sistema ta' duty drawback tħoħlo distorsjoni fl-ekonomija għax fil-fatt hija sussidju tal-esportazzjoni u taħloq avvantaġġ konta kompetizzjoni lejn l-industrija favur l-industrija koreana feħdan l-Unjoni Ewropea. L-istess eh, eh, promozzjoni ta' investiment għal kummerċ li ħolqod zvantaġġi kważi f'1300 karozza li jem. Għalek, l-Unjoni Ewropea tħoss li, il-Kommissjoni Ewropea tħoss li dan u dan l-FTA huwa ġust, il-Kommissjoni ser tipprovdi l-Parlament Ewropew evalwazzjoni ta' impass sħiħ l-analiżi tiegħu dwar is-sistema ta' duty drawback. Grazzi. Grazie a usted, signor Tremosa. Grazie tas, sur Tremossa. Issa l-kellim li mis għanna s-signura Zalaweski għazzewċ minuti jek jieġbok. Sur Chair, Sur Komissarju, aħna unek għedin niddiskutu ftejn ferm importanti l-lejla. Dan għandu jkun blueprint għal pajizi tal-vant. Walek għanna nħarsu bir-reqqa lej dan kollu, ma nistgħux nimxu bħeffa. Jiena bħalissa favur il jina favur il-kompetizzjoni il-kummerċ ħieles għax għandu impatt pozittiv fuq is-sitwazzjoni ekonomika, però għandna nħarsu wkoll lejn il-kompetizzjoni li hija bilanċjata tkun tkun orjentata wkoll lejn teknoloġiji għolja u anki spejjes u mhux lejn biss strumenti bħal is-sistema ta' duty drawback dak li qed inqisu fil-fejn li huwa ta' benefiċċju wkoll għal siħeb wieħed biss F'dan iż-żmien ta' kriżi u għalhekk aħna rridu nqogħdu attenti x'tip ta' sitwazzjoni ekonomika aħna qegħdin noħolqu fl-Unjoni Ewropea rridu nkunu responsabbli għal futur tal-industrija Ewropea. U mhux biss l-industrija tal-karozzi imma anki l-industrija tal-karozzi jew inkella l-industrija tat-tessili. Hemm ħafna industri wkoll fil-Polenja li qegħdin jilmentaw rigward dan il-ftejm u għalhekk aħna nħossu li għandna nagħmlu dal-isernejt L-ewwel qabel kollox għandna nħarsu lejn dan il fejm sabiex naraw x'ħajkunu l-effetti. Irridu nikkooperaw mal-industriji li huma l-industrija rebbieħa biex ngħidu hekk u dawk li wkoll ser jitilfu minħabba dan il-ftehim. U jiena nimmaġina li l-Kummissjoni ser tkun qed toffri impatt komprensiv, analiżi ta' dan l-impatt irridu nħarsu koll lejn il-miżuri ta' salvagwardja kif dawn ser jaħdmu u rridu nassikuraw li ikun ta' benefiċċju b'mod reċipriku u ma jkunx biss eh, jaqbel għal Korea biss. Fl-aħħar ma tistax tintroduċi dan il-ftejm b'mod ta' improvizzazzjoni Irridu nkunu kollha konvinti li dan u ta' beneficju għal l-istati membri kollha u ma joħloqx vantaġġ biss lil Korea. Grazzi tassew il-kellima limis, il-kellim limis huwa Sur Moreira. Grazzi tassew, Sur President. Nixtieq insaqsi lill kummissarju tal-Kummerċ tagħna żewġ mistoqsijiet rigward il-kontenut tal-politika tal-kummerċ il-ftejm li għanna mal-Korea. Meta għanna noħorġu strategija Ewropea globali fl-2006, din kella l-mira li s-saħħa ir-ruol tal-kummerċ internazzjonali fl-Unjoni Ewropea u fil-profil ekonomiku tagħha, din i tabilħa l-unika FTA innegozjata u mhux ratifikata b'sieħba kummerċjenti bħala maġġoranza qed ngħidu kif il-Kummissjoni tevalwa il-performance tagħhom u anki il-riżultati daqsxejn dajfa li tkisbu meta kellna l-ambizzjonijiet eh, l-anijiet kienu tant ambizzjużi fuq livell globali. Il-kredibilità hawnhekk edha edha eh, fil-quċċata ta' dan kollu jirratifika l-addizzjoni min-naħa ta' dan il-Parlament ser ikollaw wkoll impatt fuq din il-kredibilità. It-tieni net din miex konformi ma' pajjiżi ordini għabbis bilaterali. Il-tejm ta' kummerċ multilaterali ma' WTO fil-fema tijaj ser jippermetti biex wieħed joħroġ mill-problemi li għandna fil-ftan il-ftehim mal-Korea tisfel. Però minħabba il-ftehim ta' kummerċ reġjonali li għandu l-Unjoni Ewropea dan wassal biex ma sarx. Taħseb li dan l-approċ bilaterali li edha tadotta l-Unjoni Ewropea ser jieħu post il- ftejjin multilaterali jew li forsi kienu aħjar lina. Iva, grazzi tassew sur Moreira, issa sur Zalba żewġ minn il-President. Sur Kommissarju, il-pożizzjoni tal-IPP hija verament ċarda rigward il-politika ta' kummerċ tal-Unjoni Ewropea aħna qed niddefendu bisħiħ il-kummerċ ħieles u għalhekk indispensabbli għall-Ewropa biex tkompli tinnegozja il-ftehim ta' kummerċ ma' pajjiżi oħra li hawnhekk qed tiġġenera opportunitajiet ġodda għan negozji Ewropej xogħol ġdid li aħna verament neħtieġu f'dan il-kontest din ir-reċessjoni ekonomika li nsabu fiha. Jiena moġbunix eh, il-klim tiegħek kummissarju għaliex huwa ferm importanti li dan il-ftehim ikunu ikollhom il-garanziji neċessarji sabiex nevitaw li niffirmaw ċertu klawżoli inġusti għal l-industrija Ewropea. Dan il-ftehim preżentat mill-Kummissjoni huwa serje ġdida minn daw il tim ta' kummerċ li huma aktar ambizjużi l-Unjoni Ewropea. U għalhekk dan il-ftejm il ferm importanti, mhix kwistjoni jekk kiex pajjiż jew le. Pero aħna ma rridux indajfu l-kapacità ta' negozjati tagħna għal ftejm ieħor ma' pajjiżi li huma aktar kbar minn dan il-pajjiż. Għalhekk aħna ma naqblux li ikolna dan l-FTA, però nixtiequ nistudju nistudjaw aktar serji paragrafi f'dan il-ftejm li aħna nħossu li għandhom zvantaġġi kompetittivi mal-setturi mas-setturi industrijali fl-Ewropa u jifavorixxi l-produtturi koreani. Għalhekk kummissarju jiena nixtieqek tispjega b'mod ċar ir-raġuni għalfejn il klawzela ta' salvagwardja ta' sistema ta' drobek ser toħol fissa minn hawn ħames snin oħra Inti meta kell l-opportunità kemmek qatt id-dati fuq il-karozzi ser ikunu neħija f'mina u ħames snin oħra. Issa trattat jistipula li fil-fat dawn ser dawn id-dati ser jitneħħu għal vetturi ehm, li huma aktar minn ħames tunnellati tqal. Umbat għal vetturi inqas minn dan il-pis, ġveri vetturi normali, ser ikun hemm dati ta' 10% li ser jitneħħa minn hawn tliet snin oħra. Għalhekk jiena nixtieqek tajdinna aktar dettalji rigward aspetti ġodda u tajdinna għalfejn aħna qegħdin nikkoreġu il-problemi esposti meta l-valur ta' klawzula ta' salvagwardja edha hemm biex tantiċipa ċertu konsegwenzi li jkunu dannużi għalina. Grazzi, Sur Zalba, issa s-Sinjura Regner għal minuta u nofs. Grazzi tas Sur President. Il-ftejm ta' kummerċ ħieles għandu jinkludi klawzola biex jisaxħu il rispett għad drittijiet tal-bniedem. Is-livelli ta' xogħol għandhom ikunu inklużi fihom u għandhom ikunu wkoll implementati b'mod partikolari għandna klawżoli ta' xogħol dan il-ftejn, però dawn mhumiex tajbin biżejjed. Hemm ħafna każijiet fil-Korea fejn il-livelli bażiċi ta' trade unions mhumiex qegħdin hemm il-bargaining il-tejm ta' bargaining, il-kolazzjoni, drittijiet ta' kolazzjoni pereżempju wkoll. L-Unjoni Ewropea fil-fatt xteħtet attenzjoni fuq din il-problema, speċjalment fis settur tal-karozzi, aħna kellna kas tal-Opel f'Antwerp kif diġà jissema f'numru ta' okkażjonijiet għal darboħra. oħra in-negozji ta' sikwit jew l-amministrazzjoni qed tgħidulna li qed jiċċaqalqu għaliex hemm ħafna nies u f'dawn il-każijiet qed imorru jaħdmu fil-Korea t'isfel. Min għandu l-benefiċċju ta' dan? Dan jista' jkun wieħed mill-elementi ħabba l-FTA. Konsegwenza tal-FTA ħaġa eh, settur ieħor huwa il-settur tal-bini tal-vapuri, il-Korea da kif għaddit qatt qatt stat bl-intenzjoni li faċilita il xogħol fiħdan il-fornituri li mhumiex Koreani għal kummerċ tal-bini tal-vapuri u dan ovvjament jista' jkollu effett fuq l-industrija ta' tbaħħir anki fl-Ewropa. Grazzi tas-sew Sinjura Regner, is-Sur Lange għal żewġ minuti. Iva, nixtieq nagħmel mistoqsija jiena. Skużani jgħid il-President, sekonda waħda, sur, eh, Lange jgħid. Għanġanna mistoqsija taħt il-proċedura tal-karta blu għas-Sinjur għas-Sur Regner. Sur Regner, Signora Regner, inti ser saqsim ħati rispondi għak il-ħabib tagħna il kollega tiegħek jgħamilak mistoqsija, Signora Regner. Din hija l-proċedura tal-karta blu li jiena personalment ma toġobnix, jgħid il-President, però ħana mill-eċċezzjoni f'dan il-każ. Aw kollega li xtieq jagħmilek mistoqsija. Inti għandek oġġezzjonijiet ser twieġeb il-mistoqsija tal-kollega? Iva tajt il-deputata. Mela, il-President jgħid il-deputat ħor biex issaqs il-mistoqsija ma ma jkunx iktar twil minn 30 sekonda. Iva, grazzi tassew. Jiena nirringrazzjak tal-li inti għajt mistoqsijat inti semmejt l-Opel Fantwer. Inti taqbel l-Opel kienet diffikultà ekonomika għal dawn l-aħħar xhur li situazzjoni ekonomika diffiċli fl-Ewropa kienet minħabba il-problema ta' din il-kompanija u mhux minħabba l-FTA ta' taħseb li dan huwa minnu tixtieq twieġeb din mistoqsija Sinjura Regner. Għandek minuta. Iva, emmek hemm problemi ekonomiċi differenti emmek. Pero aħna naftejim wiesa dinji li maġiġ rispettat li nkisser mill mill-amministrazzjoni u fil-femma taħom kienem ċertu produzzjoni li kella s-sir, kella tiġi mantenuta f'Antwerp u ġin kella tibqa emmek, ġit garantita li tibqa emm, u pero din issa iċċaqal qed maret il-Korea. Ġifiri, għawnek għanna trasferiment attivita mill-Opel għal-Korea tisfel. Grazzi tassew, Signora Regner, nerġaw lura l-proċedura normali jgħid il-President Sur Langa żewġ minuti. Grazzi. Kommissar, jien għandi tliet mistoqsijiet għalik. L-ewwel net. Għanna kompetizzjoni, kwistjoni ta' kompetizzjoni ġusta u jekk aħna nħarsu lejn il-liġi tax xogħol, il-Korea tisfel, u drittijiet tal-impjegati huma tnaqsu biex ngħidu hekk huma ristretti pereżempju. Il-collective bargaining dan it-tip ta' ftehim tejm kollettiv is-sezzjoni 3 fil-Korea t'isfel tajt li hemm offiża kriminali ta' tfixkil fil-attività industrijali u din hija biex tipprevjeni l-strikes u tistrestringi drittijiet tal-impjegati biex imorru fuq strajk. Iġifiri jiena ma nafx għalfejn il fejn eh, ta' kummerċ ħieles qed jiġu iffermati ma' pajjiż li għandhom ċertu liġijiet fil kostituzzjoni tagħhom fejn anki qed jiġu aċċettati ċertu livelli ta' xogħol. Allora kif ser tassikura permezz ta' dan l-FTA li aħna ma jkollniex kondizjoni inġusti ta' kompetazzjoni fil-Korea tisfel u restrizzjoni tal-impiegati. Tin mistoqsija, l-industrija tal-korezzi u numru ta' kollegi għajmu din kwistjoni, ovvjament din hija ħaġa deċisiva li inti għandek klawżoli ta' salvagwardja. Jekk aħna nħarsu lejn il fejm hemmhekk hemm numru ta' klawżi ta' salvagwardja li staw iffixklu is-suq distorsjoni ta' kompetizzjoni, għandek oħrajn li għandhom is-sistemi ta' drawback, jina fil-fatt ma nistax nifhem eżattament, tista' tispjegali b'termini sempliċi x'inhuma dawn il-klawżoli ta' salvagwardja u min jista' jinvukom u meta. Imbagħad it-tielet mistoqsija tiegħi. Bħala riżultat tal-Trattat ta' Lisbona, aħna għandna wkoll bażi ġdida għal kooperazzjoni tagħna bejn l-istituzzjonijiet bil-inklużjoni tal-fatt li l klawzuli ta' salvagwardja kif ukoll l-implementazzjoni tagħhom ser tiġi deċiża kodeċiżjoni. Tista' garantili li din din l-FTA dan il-ftehim ta' kummerċ ħieles mhux ħajtħol fisseħ qabel il-Parlament ikollu ċans jeżerċita id-dritti għaw taħt it-Trattat ta' Lisbona, però dan iseħ biss wara. Grazzi, Signora Langen, Sur Langen. Issa għanna Sur Van Bremt. Signora Van Bremt. Grazzi. Komissarju, jiena naħseb li taqbel miegħi illi l-FTAs ma' ma namromx għal raġunijiet ideoloġiċi, ma għalix nafu xeffett se jkollhom fuq is-soċjetà tana qed nitkellem fuq l-effett soċjali u ekonomiku. Inti tagħti attenzjoni għal ċerti studi ta' impatt, però jien għadni ma għarajċ impatt studju ta' impatt biex jara settur b'settur, industrija b'industrija x'impatt se jkun hemm fuq l-impjegi. Nitkellmu fuq l-industrija tal-vetturi. Aħna nafu x'effet se jkun hemm il-Opel se tala u l-unions ilhom jaħdmu fuq din il-kwestjoni snin huma konvinti li dan l-FTA kienet kawza importanti tal-business plan il-li propju l-kawza tal-fat li qed jagħmlu. Għalda stan zewċ mistoqsijiet għandi għalik. Inti, rajt studju ċar ta' impatt fuq l-effett tal-impiegi ta' dan il-FTA settur b'settur u jekk ma tkumx dan l-istudju se jkolkom wieħed? Għandkom f'moħkom tam dan l-istudju ta' impatt u tiżguraw illi il-Parlament jeżerċita drittijiet tiegħu biex japprovah l-FTA u entkom għandkom f'moħkom tamluhom eh, dawn l-istudji fil-futur fuq l-impatt soċjali ta' dawn l-FTAs. Grazzi, Signora Van Bremt. Għanna l sur Rinaldi li għandu mistoqsija. Ti permetti li sur Rinaldi għamillek mistoqsija? Grazzi, President. Jena nishti neħu jien nixtieq nuża l-kaċ tiegħi għal mistoqsija komplementari lejn il-Kummissarju. Allora m'għandekx tuża l-kartella blu, għax il-kartella blu edha għal biex tagħmel mistoqsija l kellim Mela, issa naddu għal kaċ tiegħi. U għanna l-sur kelli l-ewwel. Minuta kull wieħed. Grazzi. Nilqad dan il-ftejm illi wasal għalih l-Unjoni Ewropea se jkun hemm min jitlef u min jirbaħ. L-industrija tal-karozzi se titlef, però nista' ngħid illi peress per illi talba ħat tikber erba darbiet, probabilment il-kwistjoni ġenerali ta' 19 miljun biljun ta' vantaġġ tal-Unjoni Ewropea u ta' 12 biljun għal Korea hija trattat tajjeb. U rridu anki nitkellmu fuq il-importanza politika psikologikament edin eh, eh, eh, aħna edin nersu lejn il-Korea tisfel u eh, eh, dan huwa parti mid-dinja li eh, ġiet imminata f'Copenhagen u jiena kellim mistoqsi oħra però jiġi jiġi interrott il-kellim. Issa sur Dezija. Grazie, President. Komissari, dan ftejma Korea tisfer? U għal importanti għax implementa l-istrateġija globali tal-Unjoni Ewropea u sej oħloq preċedent il-kwestjoni tal-informazzjoni lejn il-Parlament fuq il-klawzula ta' ċe salvaguardja, u mbagħad il-metodu għax inti qed titkellem li forsi se twetta miżuri ta' implementazzjoni, u mbagħad il-trasparenza u ċarezza. U mbagħad hemm fuq id-duty droba kista ikolna effett indirett fuq iċ-Ċina rridu nkonna deħaċċari fuq dan. U mbagħad hemm problema ta' koerenza anki biex intejbu l-standards ta' impiegi u ta' xogħol. Hekk inħarsu lejn il-moment ekonomiku, però il-President jaqtalu il-mikrofonu. Grazzi President. Il-mistoqsija l komissarju hija illi aħna ma fimna li memx stampa ċara fuq il-proċedura ta' ratifika minnaħa tal-Parlamenti Nazjonali. Imma x-maġġoranza, għax għanna tkun l-maġġoranza biex e, e, jieġi approvat mill-Kunsil, maġġoranza kwalifikata jew sempliciment għal-kunsens. Jina ma fimċini għal-bazi legali. Jina rajt li dan id-dibattitu kien interessanti ħafna u kien hemm ħafna eh, kien hemm ħafna tħassib Jina nitlop il kommissjoni biex taħdem maħna, jina zgur li inti s-tamil xoħl eċellenti, imma nishtiq nuża proverbju iħor korean illi jgħid itlop eh, staqsi fejn itri anki jekk inti tafa tri. Issa s-sur Sikierski. Signore l-FTA mal-Korea tisfel hija mossa tajba fl-opinjoni tiegħi. Aħna għad nitkellmu fuq il zona ta' skambju liberi li se jżid il-kummerċ bejn iż-żewġ partijiet bħala riżultat tal-neħħija tal-tariffi koreani sa 1.6 biljuni u anki bħala riżultat ta' tneħħija ta' dawn it-tariffi Ewropej se jkun hemm iktar kummerċ Eh, ta' merkanzija u servizzi. E, barra minnek l-FTA ti kontribuixi biex jizziti trasparenza fil-propieta, fil-protezzjoni tal-propieta intellettuali u xiri pubbliku fuq bħala riżultat ta' dan il-Korea u koll rispetta ċertifikati tagħna u l-proċeduri ta' ċertifikazzjoni dan u ftehim importanti ħafna se ti permetti illi l-Istati membri jikbru aktar malar. Grazzi, Sikierski. U bekk wasalna għatmim tal-proċedura KHDI u naddu nalqu id-dibattitu bistqarrija minnant il-Komissarju. Intervenzjoni de todos los colegas que la palabra. Señor de Gucht, tiene la palabra. Sur de Gucht. Grazie, Presidente. Brabta mal-proċedura x'ħafna eh, mistoqsijiet resqu dwar di. Dinja l-ewwel darba li minnaħa il-Parlament ikollu jagħti il-konsens tiegħu fuq it-trattat nifsu u minnaħa l-oħra illi klawżoli ta' salvagwarda jridu jkunu adottati mill kodeċiżjoni U din għandha konsegwenzi fuq ir-relazzjoni bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament. Il-kawza li salvaguardi huma proposta li kommissjoni adottat mill-Kommissjoni l-bira u li se jippreżentaw il-Konsil il-Parlament tal-waqt. U jovvja li din ħat tkun deċiżjoni proċedura ta' kodeċiżjoni ma stax nifhem fej kien hemm mistoqsijiet dubi fuq il-klawżoli ta' salvagwardja għax dawn ħajsiru biss jekk kun hemm bil. Maġini għan deċizjoni, għan sempliċi. Ma tkomx għandkom titħasbu wis. U anki dwar ratifika naħat tal-parlament, din templika u kof ovvjament illi sejr ikun hemm dibattitu fiħdan il-Kumitat Euro illi jina diġa qed li fismih li mista nagħmel proposta l-applikazzjoni bikrija u provizorja sakemm il-Parlament ikun ħa deċiżjoni fuq trattat, ġifieri jekk għandix tkun ratifika formali minn tal-Parlament jew kikun ikunx hemm proċedura oħra li nistgħu nistabilixxu bejn il-Komissjoni nta u l-Komissjoni Ewropea nistgħu e, eh, niddiskutuha imma għalmenu nistaw natu deċiżjonijiet u opinjonijiet politiċi qabel uh, ma jkun hemm proposti għall applikazzjoni bikrija ser jitresqu. Issa, dan huwa trattat imħallat jew huwa trattat li jitkellem dwar kompetenzi komunitarji, servizzi legali u qed parir fuq dan jew opinjoni u huma fl-aħħar mill-aħħar din iridu narawha bħala trattat imtħallat illi implika illi l-parlamenti kollha nazzjonali ħajkollhom jirratifikawha u illi eh, din hija għal mistoqsijiet ta' Sur Rinaldi jidan jista' jkollu konsekwenzi għal proċedura ta' votazzjoni fiħdan il-Konsil. Issa, dak rikordi il-proċedura ħajkolkom kull possibilità biex tejdu x'taħsbu u aħna ħan irrispettawha sal-barra jekk ma nagħmlux dan aħna ħanġu bi problemi. Issa fuq l-Opel u l-Antwerp, Iva, nifhem. U dinja sempliċiment kustini belġana miex biss kustjoni belġana, stati membri oħrajn għeddi huma ħasbin dwarha. Li ma nifhem xuwa. Inti tgħid hemm rabta diretta bejn l-FTA mal-Korea t'isfel u l-fatt illi pjan fabrika tal-Opel għala fl-Europa. Opel għalu fil-bidu tal 2019 u jnaqsu kapacita fl-Europa b-20%. nistaw użomu l-fabri kollha miftuħa, ovvjament, imma dan huwa fidejn it-tmexxija tal-Opel. Imma id-deċiżjoni li nimportaw l-SUVs mill-Korea t-isfel ġiet wara il-ftejim li sar mal-magma. Imma qabel in-negozjati ma temmew dwar l-FTA bejn l-Unjoni Ewropea u l-Korea t'isfel. Mġviri rigward il perjdu ta' żmien, in dak li qalet is-Sinjura Van Brent u kollega l-oħra mhumiex eh, eh, preċiżi għax kien wara li firmajna il-ftajjem ma' Korea t tista' din id-dawwara bil kontral u dan il-raġament u jgħid illi kunem xi pajjiżi tal-EU illi qablu fuq dan l-FTA kondizzjoni li kienu jafu x'qed jiġri opel Jekk inti issegwi l-linja ta' il-periodu ta' żmien kronoloġikament, dan huwa l-konklużjoni tista' tasal għalih. Issa, eh, dak li qabbilt ta' 15-il darba aktar karozzi huma sportati mill-Korea tisfel mill bil-kontra. Jaseb hemm żball hemmhekk fil-kalkoli tiegħek. X'imdaqqiet il-politiċi jagħmlu sbaħalħi, anke fil-Belġu jsiru dal-affarijiet. 72,000 karozza qegħdin jiġu esportati lejn South Korea u 470.000 lej eh, l-Korea mill-Europa, eh, mill-Korea l-Europa. Ma sax tara jek, għax eh, għax ovvjament is-suq ta' Korea tisfel u ħafna iżgħar. Iġvin tiegħek qabel tuffiħu l-larinġ. Drugwart il-penetrazzjoni tas suq l-istess perċentwali jekk qed jitkellem dwar l esportazzjoni mis-South Korea l-Ewropa jew viċeversa. versa U fattur importanti ieħor rigward eh, jekk se tevalwa s-sitwazzjoni tas-suq huwa li reċentement il-produtturi tal-Korea fetħu eh, fabriki kbar eh, fil-Repubblika Ċeka u miħor ukoll fis-Slovakkja. u dawn jistgħu jiproduċu xi nofs miljun karozza fis-sena. Għalhekk, kter il-qudiem, fil-ġejjini karozzi tal-Korea jiva ħaj jimbnew fl-Ewropa u dawn ħajtlu fis-suq Ewropew, ġifieri hawnhekk għandek dan il-tranzizzjoni. U hawnhekk qed inbidlu mill-produzzjoni li qed isir fis-swieq il-kbar fejn karozzi jistgħu jinbija l-aħħar opinjoni li għandi fuq di tal-Opel u li sfortunatament kalla tala il-fabrika nittama li wieħed ma jistax jinsa li il-produtturi edin jisegu il-klienti u mhux bil-kontra. U dan huwa l-ikbar raġuni wara ċertu raġuni eh, deċiżjonijiet eh, ta' politika f'dan is-suq tal-karozzi li qed jiċkien kull ma jmur. U xi wħud mill-produtturi tal-karozzi eh, din jinsabu fawċ finanzjarju mhux ħażin. L-aħħar kummenti dwar il-tensjoni eh, bejn negozjati bilaterali u multilaterali biex inwieġeb sur Morrera. Id-Doha Round kienet il-negozjati ta' noħra għandilom għaddejn l-2001 għatna mannix it-tweġiba. Jina favur il-malteratorizmu u naqbel illi aħna għanna nalqu doħa b'suċċess billi nżommu l-aspett tal-iżviluppi u u għaffas multilaterali li jtik laħjar ċertezza legali għal dan it-tip ta' kummerċ. Issa waqt li aħna qegħdin nistennew biex ntemmu d-doħa Aħna ma nistax naqbdu u noqogħdu bdejna fuq zaqna u ma nagħmlu xejn fuq livell bilaterali għalhekk bilateralment aħna biss nistgħu nisullu fiftemiet li jmorru l iktar li lin minn Doha. Għalhekk deċiżjonijiet li ttieħdu ma jimminawx id-Doha. U din tispjega illa għaliex għandna dan il-ftehim mal-Korea. Aħna ma nixtuqux nimminaw ftehmiet mill-laterali jekk aħna ma nikkalkulaw sew ħajkonna problema. U però mus ma nix intenzjoni l-għamlu għak laqas tista' għas fil-ġejjini. Grazzi kommissarju. Mela bekk nistgħu ngħidu li nagħlqu dibattitu u nagħlqu l-punt fuq l-aġenda issa il-seduta li miss għada il-ħamis ta' xtafrar mid-disa sassija u mbagħad mit-tlieta sal-ħamsa. Ta' l sinar U l-agenda hija fis dokumenti ta' sessjoni xirqa u kol fuq l-internet tal-Parlament Ewropew